issa l-modifikazzjoni ġiet meqjusa bħala approvati. Nadda issa għal votazzjoni. Il-votazzjoni fuq il-budget, proċedura budgetarja, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Għaddit. Jekk il-Kunsill irid jista' eh, jitkellem. Għandhom il-possibilità jitkellmu kridu. Eh, Miss President. Signor President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Jiena nixtieq ngħidilkom proset tal-li konkludejtu l-vot tagħkom fuq il-budgets fuq dwar sena finanzjarja 2014, il-Kunsill jinnota b'sadisfazzjoni li l-Parlament Ewropew konferma l-ftehim li kien intlaħaq fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-11 u 12 ta' Novembru. Kif il-kol tafu il-bil li kien intlaħaq hemmhekk fil-Kunsill ta' Konċiljazzjoni kien jinkludi qarijiet konġunti. Il-Konsilja appoġġa bisħiħ daw l-istqarijiet u għampenjat sabiex ukoll jonorhom daw l-istqarijiet. Signor President, permettini nħdu l-opportunità nirringrazzja li l-President tal-Komitat fuq il-Budget is-Sur Alan Lamassur, ir rapporteur Jensen Hofmeyer u Lavija, kif ukoll membri oħra tal-Parlament Ewropew li ħaddu sem fil-proċedura budgetarja għall-approċċ kostruttiv tagħhom. Grazzi. Grazzi. U issa ħajkolli naqra tekst, test komuni illi għabbażiti għaw il-Komitat ta' Konċiljazzjoni laħaq ftejim fit-12 ta' novembru 2013 ġi approvat kemm il-Parlament kemm il-Konsil. Il-proċedura tal-budget saret skont it-trattati u l-proċedura tal-budget għal eżerċizzju 2014 għal daqstan tista' tiġi meqjusa bħala konkluża għal daqstan nista' niddikjara li l-budget tal-Unjoni Ewropea l eżerċizzju 2014 huwa adottat mod definittiv il-budget ħajġi firmat mill-President tal-Parlament skont id-data tal-lum. Quindi eh, andiamo alla Naddu issa għal rapport daħan. Il-vota waħda, il-votazzjoni, miftuħa votazzjoni. Maluqa. Approvato. Addit. Il-rapport la via, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport Fernandez, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Nihdu pasluru, senjura Konsilji, xtiq jitkellem fuq il-rapport la vija, kjoġbok. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri, il-Parlament Ewropew għadu kif adotta emenda għal pożizzjoni tal-Konsil fuq il- la bosta budget numru 9 numru 2014 li huwa skont Il-ftejn fil-sita konċiljazzjoni f'Novembru tal-ġimma li għaddiet skont it-test tal-budget tal-2014 skont l-aħħar sentenza ta' artiklu 314 paragrafu 4 ċeta trattat fuq it-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea TFU li ngħidilkom illi il-Konsil japprova l-amenda adottata mill-Parlament Ewropew fuq il-pożizzjoni tal-Konsil dwar id-Draft Amending Budget numru 10 tal-2013. Għalek ma ħajkunem bżon lebda laqa tal-Komitat ta' Konċiljazzjoni kif hemm f'artiklu 314 paragrafu 5 skont it-TFU ma huwa meħtieġ. Tajjeb naddu issa għal rapport Boge votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U rapport approvat. Il-rapport Marinescu votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U rapport, il-rapport approvat. Il-rapport Moreira votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport approvat. Nifutaw issa fuq il-rapport Proust. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Il-rapport Kreis. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport approvat. Il-rapport issa sartori, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport approvat. Votazzjoni issa fuq Van Nistelrooy Krell. Onorevoli Beresa Kirchbeck. Madame la Présidente, je suis déjà intervenue sur ce... Jena deġa tkellimt fuq dan il-punt fis sessjoni nar it-tnejn. Għat narra illi pala ksur tal-regolamenti 50-55 u oħrajn u il-minimu tal-regolament tana qed ċeħdina milli ikonna votazzjoni f'kundizzjoni demokratiċi, dispeċina ħafna u għamilt l-axar tentattiv eh, ma president tal-Parlament Ewropew biraħ fil-axija fil-Konsil eh, fisem il-Komitat tal-Impjegi jiena bil-fom qed nista' nista' nitkellem issa biex niddefendi il-25% tal-politika eh, ta' kowiżjoni dispeċini da ma kienx possibbli. Grazzi ħafna. Onorevole Ferreira, prego. Onorevole Ferreira. Grazzi ħafna. President, jina unek xtaqt nitkellem fisem il-grupp tijaj illi aħna prezentajna proposti differenti tal-emenda għal dan ir-rapport fuq il-proposta tal-qafas Strategiku komuni mhuwiex aċċettabbli li l-proċedura definita minn din il-votazzjoni ma tippermettix illi laqas il-proposti tal-emendi taħna ma nistgħu nivvotaw fuqhom naħseb li dana huwa antidemokratiku u inaċċettabbli. Qegħdin tiksu dritt tal-deputati li prezentaw emendi li nivvotaw fuqhom. Anke jekk nivvotaw kontra, ma l-inqas qed nivvutaw fuqhom jiena nitlobkom biex iżommu il-proċeduri tippermettu li l-emendi tagħna nivvotaw fuqhom għax inkella Ah, minx qed tibżaw, minx qed tibżaw fejn ma tiddux tivvotaw fuqhom daw l-amendi. Siamo atto del Mela ħadna nota aħna l intervent imma ħajkonna nipproċedu għal votazzjoni. Kif għettu, wedna, il-konferenza ta' t-ġa t-kelmet, il-president Schulz tiġa ċara il-kustjoni u għalek minajr ma nkomplu bid-dibattitu ngħaddu biex nivvotaw fuq l-ewwel blok. Jekk jogħġobkom l-aħħar intervent. Onorevoli Ferreira, prego. Dobri s Sra. President. Grazie s Signor President. Jiena wkoll naħseb illi irridu nerġaw nikkonsidraw miġedin il-pozizjoni, irridu illi niprezentaw l-emenda ta' fuq artiklu 81 illi t-tkellem dwar il-makrokondazzjonalità u ehm, il-pajizi li qed jużaw il-fondi strutturali għalihom importanti daw dan ma' kwistjonijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn fil-fatt jiena nixtieq li l sedet taċċetta li jkun hemm votazzjoni fuq dan is-suġġett. Tre richieste sono chiare. Ir-regoli maċċari ċaranijom tiġa. Titkellem jekk jogħġbok. għadek ma saqsejt jekk il-membri jridu xeġġezzjonaw għal din l-emend orali. Aħna noġġezzjonaw għal emend orali. Nittama li tina ċans illi noġġezzjonaw għal emenda ta' Sinjura Beres qabel ma tipproċedi. Sewa mela jina ċarajt, naħseb li ċarajt l-affarijiet u nerġantenni, pero illi l-emenda ma nistawx neġollu minna, ħna jkonna nivvutaw l-ewel fuq l-ewel blok, un bat naddu għall-emendi. Din hija ħaġa li tiġa ċarajnija, ċarajnija fil-konferenza tal-Presidenti kif ukoll mill-President Schulz nhar it-tnejn. Iġifieri, ejja ħanivvutaw issa fuq l-ewwel blok, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa għal eh, proposta ta' kommissjoni minnu favur kontra minnu astenzjoni approvata. L-emenda 489 da' favur kontra jiet għaddit. 490 da' favur kontra jiet għaddit. Issa rizoluzzjoni leġislattiva b'votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport Morin Chartier, l-ewel blok b'votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tuni sekonda votazzjoni għaddit l-Onorevoli Hans joġbok. Jina ħajkolli najt illi dana huwa tas sew tal misħija kif meċċejtu, kif meċċejt din istaduta. Il-grupp tiegħi jipprova jressa emenda orali illi għalina kienet importanti mbagħad. Eh, eh, jekk l-emenda ta' Sinjura Beres permettejtu anke tagħna suppost missa permettejt li jsir. Il-fatt li jitressaq biss hija ħaġa tal-biża kiex jiġifieri tagħmlu dal-preferenzi, Sinjura Hans. Jiena jekk inti taħseb li dan daqshekk skandalus, eh, eh, xorta rridu nirrispettaw ir-regoli, jiġifieri nerġgħu lura issa dana il-rapport Moren Chartier proposta mill-Kumitat votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddit ir-riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Blokku. Mela, issa il-Olbrecht, issa il-vot nominali votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa proposta minna ħata l-Kommissjoni minnu favur, minnu kontra, minnu jasteni approvat. Issa amenda 76 minnu approvat, 77 favur, kontra, approvat. Issa approvazzjoni legislativa appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Addit. Issa il-rapport Pakarinen. Il-blok numru wieħed minu favur, minu kontra, min jastjeni, approvat. Issa proposta tal-Kommissjoni minu favur, minu kontra, min jastjeni, approvat. Umbat emenda 115 minu favur minu kontra min jastjeni approvat risoluzzjoni leġislattiva per nominal il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ġiet approvata. Issa rapport Bostinaru blok numru 1 favur kontra stjeni approvat blok 2. Anzi, morru dritt għal proposta tal komissjoni minu favur minu kontra astjeni approvat. Amenda 64 minu favur minu kontra min jastjeni approvat. E Resoluzzjoni leġislativa per nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. approvata. Issa rapport Zeller blok minn wieħed sa 48 favur kontra astenzjonijiet approvati, proposta minn tal l-Kommissjoni minnu favur minnu kontra minn jastjeni approvati, l-emenda 49 favur kontra astenzjonijiet approvat, 50 favur kontra astenzjonijiet approvat, 51 minnu favur minnu kontra astenzjonijiet approvat il-legislazzjoni leġislattiva per nominali votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Addit. Rapport Regner Krazza votazzjoni blok minu favur kontra astenzjonijiet approvata. Amendi 11 l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet approvat. Tini parti favur kontra astenzjonijiet approvat. 33 appell nominali votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Approvata. 34 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit 38 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa. Adottata 47 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa. għaddiet 50 appell nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 54 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddiet 66 Appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit 68 appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ 83 appell nominali, votazzjoni miftuħa. maluqa maddiċ 84 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa għaddit issa 48 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa Maddiċ. 49 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet approvat. 86 appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. u 51 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 87 appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddeċ. 52 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 40 taqa Issa 88 eh, votazzjoni maluqa maddeċ 55 sa 57 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 89 appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ. 58 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 59 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 60 appell nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddiet 61 favur kontra astenzjonijiet għaddiet design votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddeċ 62 tawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 70 appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ 21 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 71 appell nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ 24 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 72 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa maddeċ 29 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 73 appell nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddeċ 32 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 74 appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddeċ 35 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 75 appell nominali votazzjoni miftuħa. Eh, maluqa. maddeċ 36 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 76 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa Maddeċ 37 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 77 appell nominali eh, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ditx 78 appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa ma ditx 79 appell nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ditx 39 appell nominali votazzjoni eh, miftuħa maluqa. Għaddiet 67 appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ 80 appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ 81 appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ 42 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit 82 appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ 43 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa proposta l-Kommissjoni appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit proposta ta' risoluzzjoni leġislattiva, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. Issa rapport Prosit. Rapport Beres. Amenda numru wieħed l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tielet parti ċekka t-tieni parti mela votazzjoni miftuħa maluqa għaddit tiret parti appell nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit raba parti minu favur minu kontra stenzjonijiet għaddit ħames parti appell nominali votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet. sit parti, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet seba parti, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet tmin parti, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet issa disa parti appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet l axar parti appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Amenda 2. Minu favur kontra astenzjonijiet qed nagħmel verifika aħjar mela votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda un eh, wieħed uh, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddejt it-tieni parti issa appell nominali votazzjoni miftuħa. Mallu anzi. Maddiċ. E tielet jaqa. Proposta tal-Kommissjoni minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddiet, risoluzzjoni leġislattiva, appell nominali, votazzjoni miftuħa. l-Onorevoli Beres, eh, titkellem Iva, Sra. President, għaxina nishtiq eh, nimpenjaw luħna fin negozjati mal-Konsil biex nalqu u jina nishtiq illi tawtorizza illi nibatu il-test fil-Komissjoni biex inkomplu il-proċess. Iva tajjeb, mela. Jina senaddi propost, għal-votazzjoni proposta tal-rapporter minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Relazione La Via, emendamento Sa emenda numru wieħed tal-rapport La Via. Anzi, s-sur De Castro, dilek il-kelma. Grazzi, President, il-kollegi mela nindirizza ruħni, aħna se nitkellmu fuq il-ħames dossier leġislativi tal-riforma tal-PAK. Kienu ħames eh, dossier ibsin ħafna, ħdimna daw l-aħħar sentin u iktar minn 27 kollegi tat-tim ta' negozjaturi eh, kollaboraw u ħadmu lejn din il-konklużjoni naħseb li huwa importanti ħafna li aħna l-koll nappoġġaw il-kompromess b'vot favur biex ma nikkompromentux il-xogħol ta' dan il-ħidma ta' eh, sentejn u nofs. Grazzi ħafna l-Sur De Castro issa mela rapport la vija emenda numru wieħed appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Proposta tal-Komissjoni minu favur kontra astenzjonijiet għaddit, rizoluzzjoni legislativa, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa rapport Kapula Santos. Emenda numru 1, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Proposta tal-Kommissjoni minnu favur minnu kontra stenzjonijiet għaddiet rizoluzzjoni leġislattiva pel nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Rapport Downtown. Amenda numru 1, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. Issa proposta tal komissjoni minnu favur, minnu kontra, stenzjonijiet, għaddiet, risoluzzjoni leġislattiva, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa rapport Kapula Santos, emenda numru 1, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit, proposta l-Kommissjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit, risoluzzjoni leġislattiva appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, rapport des. Blok numru 1 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Blok numru 2 jaqa proposta l kommissjoni minu favur kontra astenzjonijiet għaddit Risoluzzjoni leġislattiva appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit rapport Vlazak. Emenda numru 5 dawk favur. Anzi, il-rapporter jixtieq jitkellem jekk joġbok. Onorevoli Vlazak. Sinjur, aħna kunet naħdmu fuq dan il-rapport leġislattiv li għandu jati eh, il-possibilità li zewċ eh, stati membri eh, li kompli li kompli jaħdmu b'dawn il-fondi strutturali. Dawn kienu il-proposti li aħna qed infaslu fl-imkien mal-Konsil il-dile ġaċċettat minn kejja l-Kumitat tal-Budget eh, memminx li mux biss snejn imma kull sat membru għandu jenat iktar u iktar żmien biex bekk ħadd ma jirċivin as privileġi minn oħrajn anke s-servizzi legali tal-Kunsill jisu eh, li din eh, l-emenda fil-liġi hija waħda problematika li jiex ma tirrispettax il-prinċipju ta' trattament indaqs lil kull membru. Eżis kollegi, jiena bħala rapportera għamilt xoli u negozjajt fit trialogi dak li l-kollegi tiegħi jixtaqu minkejja li jiena ma nistax nappoġġa r li ksibna. Grazzi. Grazzi. Grazzi lill-Onorevoli Vlazak. emenda ħamsa minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Issa Wieħed minn sa erba jaqa mela proposta l-Komissjoni minnu favur kontra sanzjonijiet dit, riżoluzzjoni leġislattiva per nominali miftuħa maluqa. Għaddit. Issa rapport Olbricht. Ekki joġbok. Iva, il-magna għal-votazzjoni miex għed taħdem, ġifiri nitlop għal-tekniku mista jkun malaj. Emendami. Mela, issa, ek joġbok, lilek kokol, tavarex. Signora Presidente, vamos votar i e favoravelmente o relatório do Sr. Albrecht que dá fundos para o combate ao desemprego jovem. Grazie ħafna, dan huwa rapport importanti ħafna għal contra o ato qat fost iż-żgħażagħ fil-pajjiż Ewropej, eh, mod partikolari fl-Italja, fl-Spanja, fi Franza, u għalhekk dawn huma l-pajjiżi li huma iktar minn quta mill-qat fost iż-żgħażagħ il-pajjiżi ta' Trojka wkoll il-Greċja, l-Irlanda kif ukoll Ċipru għalek aħna provajna il imbidlu il regoli ta' tribuzzjoni ta' dan il-fondi ma kienx possibbli sow skandlu u naħseb illi ma jservi għal xejn illi għall-interessi ta' zazax ġifiri daw il-negozjati mal-Konsil u kienu tassew antidemokratiċi. Grazzi ħafna. Mela, ħen komplu mal-votazzjoni emenda 2, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 3, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. Numru 4, appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Respinto. Maddiċ, 5, appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. maddiċ. Sitta, appell nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ. Seba, appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddeċ tminja. Appell nominali, votazzjoni miftuħa. Malluqa. Maddeċ, disa, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, Issa emenda wieħed appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, proposta tal-Kommissjoni dawk favur, anzi, issur Oltrat, anzi Armstrong. Ich habe nur eine Bitte an die Dienste. Die Geschäfte... Eva, fil-fat nistaqsi li skont ir-regoli eh, ir-roll call votes eh, għandhom jiġi permessi naf li hemm problemi eh, bil-grupp tal-ħodor imma ma jfissirx li għandna ninjaraw l-importanza għal voti separati kollha naħseb li servizzi tal-Parlament irridu jieħdu in konsiderazzjoni dawn il-punti kollha. Tajjeb wis, issa l-votazzjoni mela. Proposta l-Komissjoni dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, Għaddiet imbagħad riżoluzzjoni leġislattiva plenominali votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit issa rapport Leven. Lista titkellem ir-rapporter. Non c'è la relatrice, sì, ecco, prego. Iva, è me. Eh, Tack så mycket. Jag eh, vill förklara att den här eh, rapporten eh, har debatterats mycket. Nispiega xaħġa. tkellimna fit fil-Kommissjoni u l-Kommissjoni kienet kontra rapport tiegħi imma kellna il-weda tal-Kommissjoni illi nuqqasijiet ta' dan il-ftehim li ġoms infuqhom fir-rapport se jiġu msewwija u l-Unjoni Ewropea se tirrispetta ir-regoli illi joddu fil-Paċifiku. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela l-votazzjoni dan il-ftejim minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, il-rapport Fox Hefner. E, Sur Hefner jishtiq jitkellem, jek joġbuk. Ja, liebe Kollegen, es ist Kollegi, Aħna għanna tlet emendi orali għawnek u nixxie nidilkom eh, xaħġa dwar dan fil-votazzjoni. Eh, ma nixxiex li ninterrompija. Ħajkun hemm ukoll emendi tekniċi tnejn tibdilet lingwistiċi u t-telet waħda hija emenda ħadd neħi l-kelma Brussell mit-test biex bekk inżommu eh, l-ispirtu bażiku ta' dan ir-rapport biex bekk ma nodux netkelmu fuq Brussel jew Strasburgu. Ġifieri kulħadd jista' jvota fuq dan, relevanti milli ma sede tridu eh, jew mill-li ma sede nton favur eh, għal-Parlament Ewropew biex bekk eh, il-Parlament Ewropew fil-futur kun jista' deċidi u minn raħ fuq din il-kwistjoni. Ma tkun xi ħaġa li tirrigwarda imma li tiġi deċiża minn entitajiet oħra. Grazzi ħafna meta jkun hemm dawn l-emendi bil-fom aħna ovvjament se ntrattawhom hekk. Mela, issa paragrafu wieħed l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Paragrafu 2. L-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 4. Appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 5. Appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddiet. Issa, l-emenda bil-fom, jekk jekk hemm eh, minu kontra, jekk le inkomplu għaddejjin. Ovvjament eh, menu li tukun hemm 40 deputati u għalhekk ma nistgħux nivvotaw. Nkomplu għaddijin l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti vot għamen votazzjoni appell nominali tridu verifika l-ewwel parti mela niftaħ il-votazzjoni. Eh, Maluqa. Għaddit. Tini parti appell nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit tiret parti u favur jekk ġobkom għamlu sinar bidejkom dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Verifika tiret tiret parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Aħjar, tollu għadikom aħjar darboħra, mela. Parag emenda bil-fom, emissa, eh, minu kontra? Iva, M, allura inkomplu. L-ewwel parti tal-paragrafu 9 minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti, appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa, premessa A, Amenda bil-fom. Emminu kontra għal din l-amenda bil-fom? Le. Għalek dawk li huma favur? Kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa D l-ewwel parti minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti appell nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet premessa o dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, anzi, dispeċini, et eh, zbaljajt tajt, eh, Signor President, l-ewel premessa F, l-ewel parti minu favur, minu kontra astenzjonijiet, t-tini parti appell nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa il-premessa O minu favur, minu kontra, min jasteni, għaddit, eh, premessa te, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, min jasteni, għaddit, it-tieni parti appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Risoluzzjoni appell nominali, eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Ce l'abbiamo fatta, sì.